Eh, l-SNLD u l-gruppi l-oħra jena eh, irċevejt it-talba għal-ħatrit eh, surħan minn-flok sur konsolino il-Komitat tal-Petizzjoni. Signora Taylor maħdix membru delegazzjoni tal għal kooperazzjoni parlamentarja il-Makazistan, Uzbekistan u relazzjonijiet ma' Taġikistan, Turkmenistan u Mongolia Dana se zaba ori se madu se jibqajem il-pajizi eh, tal-Azja tal-ħat tisfelu tal-Taxlok, il-sur tal-tan il-Mixed eh, Parliamentary Committee, il-EU maċċili eh, se jkun hemm tibdila u Sinjura Sinkle se tieħu post is-Sinjura Vagla delegazzjonijiet mal il-delegazzjoni tnejn Is-Sur Obermaja, delegazzjoni għal relazzjoniet mal-Indja, Signor Kristina Valvaja, delegazzjoni mal-Stati Uniti, Sir Comas, minflok Signora Malvaja, delegazzjoni mal-Afrika tas-Sud, delegazzjoni għal Latina, Amerika Latina, Signora Nicole Sinclair, tiħu postis Sur Francesco Sera Wagner, delegazzjoni mal-Lizvitra u Norveġa, u u il-Komitat Imħal tal-Zona Ekonomika Sinjora Kochner u delegazzjonijiet mal-Konsil Sinjora Koppers tiħu post Danelis il-Komitat Imħalta relazzjoni mal messiko Sir Francisco Sahana. grazzi għal dak kollu Għemxie oġġezzjonijiet? Sur jimik jixtieq jitkellem. Sir Jimek. Għandek il-kelma. Ma trix titkellem? Eh, Memx oġġezzjonijiet u bekk dawn il-ħatrit se jkunu approvati. Mela, skont il-ħin tal biex titkellmu, Signora Maranda għandek minuta fuq il-rapport ta' Tavres. Is-Sinjura Swinburne jekk jogħġbok għal-minuta.